Right, good afternoon everybody. If you could take your seats and we'll commence the proceeding. Grazzi ħafna kieġobkom, sinjuri podġu bil-qeda ħalli nistaw nkomplu għat nara li hemm ħafna rapporters l-essi sabiex ġatuna rendikot ta' rapporti u l ewwel punt fil-agenda tagħna għallum war nofsinar huwa skambju ta' opinjonijiet dwar derivattivi tal-OTC kontropartijiet ċentrali repozitorji ta' transazzjonijiet. Wissa ħanaddi il-mikrofonu l-rapporter Bernd. Grazzi ħafna, Signor President, milli jider nafu li fuq wara tal-kamra diġa membri sta ma tanċanna membri fosna, pero xorta waħda nixtieq nibda bil-rapport tiegħi u u nibda bitlet kommenti aħna il-grupp tagħna ltaqa' kemm il-darba u għal koll ressaq proposta li mhux kulħadd jaqbel biha. Ġifieri illi s-swieq ta' l-OTC għandhom ikunu regolati aħjar. It-tieni kumment huwa li fl-aħħar dokument tal-5 ta' Jannar 2011 illi prezentaw il- presidenza Ungeriża u bidluh xi ftit minħabba li ma kienu ħaduh minn idejn il-Presidenza Belġjana, din hemm kwistjoni li għandha tkun diskussa fid dettal ġifiri jekk dak li kien diskuss mill-Presidenza għandux fil-fatt ikun mur kontra l-proposta tal-Kommissjoni, kontra l-proposta tal-G20, ġifiri jekk għanni xikonna proposta fuq derivativi kolla. Jena naħseb illi jekk wieħed jagħmel hekk fil-fatt illi fis-swieq eh, eh, eh, ma jkunx hemm problemi fil-fatt jiena naħseb illi għandu jkun hemm trasparenza kemm jista' jkun u għandu jkun hemm bilanċ u jiena naħseb illi hemm bżonn illi jkun hemm estensjoni tal- proposta tal-Kummissjoni u din l-estenzjoni però li toqgħod tidħol mill-tiqgħu mhux bil-bib biex ngħidu hekk ma tantx hemm daqshekk bżonna. Jiena naħseb li dak kollu li kelli xi ngħid fuq il-kamp ta' applikazzjoni u tielet kumment huwa li aħna fil-fatt għandna tliet dokumenti li rġnihom aħna minnaħa ta' servizzi ekonomiċi li fil-fatt l istew dokumenti il ġemali li għaddiet dawn fl-aħħar din fidejna għandna dawn il-briefing papers minna ta' rapporters u shadow rapporters is-sur Bogart, is-sur Domenici, sur Kofa, is Njura Swinburne, is-sur Klute u dawn it-tlet rapporti għadhom ikunu diskussi u evalwati fil-fatt u dawn huma fuq eh, il-dawn il-rapporti xjentifiċi fil-fatt. U anke fuq it tqabbil ta' bejn il leġiżlazzjoni Amerikana u dik tagħna u nanalizzaw ukoll rapporti u l-proposti minnħat tal-Kummissjoni. Minħabba dawn ir reġunijiet jiena nixtieq li wara d diskussjoni tal-lum jiena l-lesti il-rapport tiegħi u mbagħad l-erba' flasġija nippreżentah lis-segretarjat. Ijat fidejja dan il-rapport u għandi kważi 99 emenda li kienu imresqa u ftit minnom kienu adottati u eh, ftit minnhom qegħdin jirrappreżentaw il-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew u xi ftit mill-aspetti li qed jirrappreżenta l-Presidenza u li ġew mill-Kumitat Legali wkoll għal din raġuni jiena nista' ngħid li b'dan li għed tissa eh, provajt nir-rapprezenta u l-kom sitwazzjoni li għandna bħalissa u f'dak li għandu x'aqsam dan it-tlet rapporti mbagħad kif kom l-erba flasġija jiena għan ressa ehm, dan il-rapport l-segretarjat ħalli mbagħad ukoll nkun nistgħu nżommu mal-iskadenzi dak l-għandu x'jaqsam traduzzjoni. U l-ewwel evalwazzjoni llum u l-ewwel preżentazzjoni tar-rapport li ħana mela bil-fom u t-tieni preżentazzjoni ħatkun fit-28 ta' frar. L-iskadenzi għall-elementi ħatkun 15 ta' marzu u diskussjoni ta' dawn l-emendi u l-evalwazzjoni ta' l-emendi ta' kompromess ħassir fil-5 ta' april u mbagħad il-votazzjoni fil-Kumitat tal-Ikon ħatkun fl-20 ta' april u mbagħad fil-laqa tal-plenarja f'Ġunju. Aħna dan iddiskutejn ħdiġa ma' segretarjat il-mod ta' kif ħan il proċedu u jiena naħseb li mexin fid-direzzjoni tajba fil-fatt aħna permezz ta' dan il proposta aħna nżommu mal-dati kollha li huma diġà stipulati u nistgħu ngħidu minn koll wkoll li il-fatt li l-konsiljat jistenna li sa april sal sal-konsil ta' rabbija dan ikun konkluż, però jiena naħseb li l-konsil rrit jidra li ma rndux jieħu deċiżjonijiet li m'għandhom xejn eh, xjaqsmu li għandhom xaqsum l parlament minħabba li aħna naħdu b'mod differenti iżda aħna ħnippruvaw nżommu mad-dati li kienu stipulati issa dwar l-emendi jiena nixtieq nitkellem fuq l-iktar punti importanti li għenet fuq il-kamp ta' applikazzjoni. Jiena dan diġà semmejtu fil-fatt il-Kunsill Eh, jaħseb li l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-regolamenti fuq derivattiv u kollha huwa fuq hekk jixtieq illi jkun hemm votazzjoni favur. Iżda hemm ċertu minoranza li hija kontra u raġuni tal ġurnament tal-Kunsill huwa illi huwa importanti li aħna nkopru derivattivi kollha ħalli jkollna sistema ħafna iktar sikura u jiena fir-rapport tiegħi sħaqt fuq il-fatt illi f'dak li għandu xieqsam low is a counter, aħna dan rridu nanalizzawhom u 20% minnhom fil-fatt din ikunu ġestiti fuq ċertu pjattaformi m'għandhom xejn xjaqsmu mal-kriżi finanzjarja u mal-proposta tal-Kummissjoni. U jiena naħseb li jekk wieħed fil-fatt janalizza sew ir-raġunamenti tal- il-ġeramenti li għaw f'dan il-rapport tistaw taraw li dak il għalunna l-Presidenza Ungheriża mhux qed jikkonvinċina daqshekk li l-estensjoni fil-fatt tal-kamp ta' applikazzjoni tagħmel daqshekk sens. Aħna nistgħu niddiskutu dwar dan il-punt naturalment, però jiena naħseb illi l-ispjegazzjoni tal-G20 tiffoka ħafna fuq derivativi tal-OTC kif ukoll dwar il- il-clearing u anka fuq il-kummerċ u aħna nafu li jem għawek distinzjoni li hija ġustifikata permezz ta' dawn l-ispjegazzjonijiet issa l-clearing fil-dan is-suq deregolat iwassal għal fatt li aħna naħsbu li man memx bżonn ta' din l-estensjoni u anka punt li forsi huwa importanti wkoll huwa illi il-leġislazzjoni tal-Stati Uniti li introduċu ċertu leġislazzjoni fuq l-OTC u jixtiequ li jaffitaw li jkun hemm distorzjoni ta' regoli u aħna nippruvaw fil-fatt nerqu dan, ġifiri li sa ċertu punt aħna rridu naraw li bl-ewwel passi li aħna ħanieħdu nevitaw li ġru affarijiet li jistaw ikunu ta' dannu. Jiena għada ħajkolli konverzazzjoni u anka mal- kolli dialogu mal-Presidenza um, Ungheriża, jiena nixtieq ngħid li verament napprezza l-appoġġ tal-kollegi. Umbat il-Kunsil fil-fat neħew minn kull artiklu referenza għad derivativi OTC. Ġifiri aħna nixtiequ li dawn jerġgħu jkunu introdotti. Issa t-tieni eh, punt li nixtieq nitkellem dwaru. Suġġett importanti ħafna huwa l-kwistjoni li għandu x'jaqsam mal-eċċezzjonijiet minn eh, minn din ir-regolament, minn dan ir-regolament. Aħna hekk fl-artiklu wieħed fil-fatt għandna ħafna eċċezzjonijiet li huma jixtiequ u illi għandhom jittieħdu barra minn dan ir-regolament minħabba il-proposta tal-Kummissjoni. Dan huwa kollu skont il-ftehim internazzjonali minħabba li jiena nippreferi kieku nipproponi li l-eċċezzjonijiet għandhom ikunu imfassla fuq il-clearing iżda mhux bħala eċċezzjonijiet ġenerali għandhom japplikaw f'kull każ aħna għawek għedin niproponu ċertu proposti b'raġunamenti differenti u dan għandu xieqsam u koll mal-banek u għawek aħna din nissuġġerixxu illi il-banek illi jihdu sib derivativi fil-fat jridu eh, ma jridux jifukaw bis fuq l-eċċezzjonijiet u r-restrizzjonijiet illi forsi jistgħu jagħmlu sens skont ċertu kondizzjonijiet u kriterji huwa li nagħmlu eċċezzjoni għal dawk il-banek illi mija fil-mija huma proprjetà ta' pajjiżi terzi din nistgħu aħna niddiskutuha però xortament xorta l-eċċezzjoni għal dawn it-tip ta' banek hija diffiċli però xorta waħda jiena ħanressa għalissa il-rizerv ta' studju biex ngħidlek dwar din l-emenda nanalizza analizza daqsxejn. Issa dwar il-fondi tal-pensjonijiet hemm punt ieħor u naturalment aħna nafu wkoll illi hemm bosta modi differenti ta' kif hija nfassal il-fond tal-pensjonijiet u aħna rridu n-diskutu dan il-punt bejnietna u jiena nixtieq nipproponi li f'dak li għandu x'jaqsam dawn il-punti speċifiki li huma speċifiċi li huma dwar il-fond tal-pensjonijiet aħna rridu niddiskutu ktar fid-dettall. Issa, it-tielet ċewqa min-naħa tiegħi hija illi il-parteċipanti tas-suq li fil-fatt huma attivi wkoll fis-settur ieħor, ġifieri fis-settur tal-kummerċ fil-qasam tal-enerġija dawn għandhom ikunu kontrollati minn kontroll differenti mhux dak tad-derivattivi. Dan kien proposta minn dik kienet proposta minn naħa tal-Kummissarju responsabbli għall portfolio tal-enerġija. U uh, Għawek jien għandi l komment li fil-fat anka f'dan il-kas aħna nixtiequ naraw li fil-kas li għanna regolamentazzjoni illi tista tissodisfa il-għan illi il-dawn l-eċċezzjonijiet ikunu adottati kif tixtieq il-Kummissjoni nistgħu nagħmlu dan iżda issa din il proposta da mhix hemmhekk. Issa għanna u koll proposta derivativi tal-assigurazzjoni u aħna nafu li fċertu kazijiet dinja meħtieġa u għabbażi tal-leġislazzjoni li għanna palissa li tirregola dan il-qasam dawn id-derivati direttivi rridu ikunu analizzati għal darba ħares ma jistawx ikunu esklużi kompletament minn dan ir-regolament. Mbagħad għandna l-organizmu li għandu x'jaqsam mal-isma u emin eh, jajt jgħid l-organizmi ta' dawn l-isma illi għandhom xieqsmu mal dawn id-derivativi għandhom ikunu analizzati ħalli naraw skont li ma kondizjonijiet u ma jistawx ikunu ikkonsidrati bħala kontropartijiet. U b'dan aħna dimmissu qasam ieħor jiena naħseb li f'dak li għandu xieqsam dawn l-eċezzjonijiet, għandna nqogħdu attenti għan noħod nieħdu pass lura minħabba li nkella nistgħu neddu aħna tfassil kollu kemm hu għal ċertu kasijiet speċifiċi u għol dawk il-kumpaniji li għandhom biss uh, sem żgħar ħafna ta' derivattivi għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju nistgħu wkoll neddu l-pożizzjoni tagħhom anke għal dawk uh, il-kumpaniji li uh, jagħtu s-servizz dak li xaqsam l-qasam tal-assigurazzjoni. Aħna nixtiequ li dawn nivestikom daqsxejn iktar mill-qrib, però ma nistgħux naqbdu u neskludu um, um, dawn kompletament bil-regolament, bl-eċċezzjoni tal-bank ta' Basel illi dan jikorrespondu wkoll ma' suġġeriment li sar fil-qafas ta' diskussjoni li kienet saret fil kunsill Mbagħad aħna wara dan il-punt fil-fatt ukoll meta aħna tkellimna fuq dawn l-eċċezzjonijiet għandna punt ieħor illi huwa dwar dawn il-kontrapartijiet ċentrali li mhumiex finanzjarji u hawnhekk aħna għandna numru ta' problemi nistgħu ngħidu li għandhom x'jaqsmu ma' l-eċċezzjonijiet li fl-opinjoni tiegħi jistgħu waslu għal fatt il-proposta tista' Eh, ikun bżon illi eh, timbidel fil-fat. l ewwel taħna aħna għanna proposta min-naħa tal-kunsis dwar l-informazzjoni li għanda li għanna nirċivu. U id-dmir għanzi li wieħed jagħti ċertu informazzjoni u hekk aħna nistgħu naraw li hemm ċertu maġġoranza favur dan u ħajkun hemm daqsxejn ta' konflitt, però jiena naħseb ukoll li dan il-fluss ta' informazzjoni. Forsi aħna nistgħu nneħħu kompletament kif ikollna regola de minimis li ħad tkun introdotta u eh, meta dan il-dmi tal-informazzjoni ikunu konfermat mbagħad aħna rridu naraw jekk dan għandu xi applika wkoll għal kumpani zartu daqs medju dan ħajkun kompetu tal-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri eh, dan id-dmir tar-rapportar tal-informazzjoni forsi nistgħu neħwa però xortu għahda ħana nilżaw aktar mill-qrib. Issa dwar dan il-clearing tad derivativi twassal għal numru ta' problemi fil-fatt U f'dan il-każ jiena provajt nipprova nispjega u għawek aħna nafru dan il-limitu sa' clearing hija problema l-ħafna mill-kumpaniji u jiena minna naħa tiegħi fassalt numru ta' suġġermenti mill-partiċipanti fis-suq, mill-partijiet ewlenin fissu u anka aħna stajna naraw illi hemm ċertu kriterji, lista ta' kriterji fil-fatt minħata l-Kummissjoni Ewropea u dawn il-kriterji irridu jina evitajt li dawn ikunu fil-lista minħabba li l-problema tal-istandardizzazzjoni ta' dawn it-tip ta' kontratti hija problematika u anke l-evalwazzjoni tal-klassijiet differenti ta' derivattivi skont l-ammont ta' riskju li huwa marbut magħhom. Aħna nafu li jista' jkun ikun hemm derivattivi li jistgħu jkollhom ħafna riskju iżda u mbagħad derivattivi oħrajn huma marbuta mal-interess jew tip ta' derivativi oħrajn rridu jkunu trattati b'mod differenti u għal-kumpaniji huwa normali li f'dak l-għandu xaqsam l-attivitajiet tagħhom viżavi l-investimenti u l-produzzjoni tagħhom il-xiri tal-materja prima li dawn għandhom jitneħħew u għal din ir-raġuni il-proposti il proposti aħna għedin nanalizzaw mulli għedin nanalizzaw il-proposta fil-fat li introduċu zewċ limitazzjoni differenti, waħda kwantitattiva u l-oħra kwalitattiva. L-ewwel waħda il-kwalitattiva għandha tkun bazata fuq eh, is-suq tal-OTC u eh, aħna qegħdin proporu ta' 0 perċentwal ta' 0.1 fil-mija f'dak l għandu x'jaqsam partecipazzjoni u sem u aħna nafu f'dak l għandu x'jaqsam id-derivattivi dan jammonta 610 biljuni dollaru Amerikani. U naturalment aħna nafu li meta naraw kas b'kas dawn huma każijiet differenti skont derivativi, u aħna nafu wkoll li dan irrid ikun analizzat ukoll issa dwar it-tieni punt huwa dwar dak li għandu x'taqsam mar-riskju ġifieri l-orjentazzjoni li għandha x'taqsam mal-bilanċ, ir-riskju tal-kreditu kif ukoll fatturi oħrajn u jekk ikun hemm wieħed minn dawn il-fatturi li jkunu sodisfatti, skont dan il-każ mbagħad ikun hemm il-clearing u dan jista' jkun l-iktar xogħol diffiċli li għandha tagħmel esma kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea ġifieri illi tipprepara u tipproponi dan il-limitu mbagħad tivverifikah dan kien diġa sar fis sena 2002 l-aħħar darba u jiena nistanejt il-kom din hija l-qalba dan huwa din hija l-bażi fil-fatt li hija bażi tagħhom bat il-kumpaniji jistgħu jihdu azzjoni u jiena naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam l-istandardizzazzjoni tal-kontratti. Dak li għandu x'jaqsam il ccp saħna nafu li rridu naraw li ma eh, tip ta' riski u marbut magħhom. Issa t-tieni punt li diġà semmejt jiena naħseb li l-esma trid tanalizza jekk hemm xi bżonn illi għandna nintroduċu aħna din ir-regola de minimis Issa, skont il-dokument li aħna għanna fidejna nimxu b'tali mod li b'dak li għandu xjaqsam dawn il-kontrapartijiet li mhumiex finanzjarja. aħna jkollna dan il-dmir tal- clearing dan ħajswa l-flus naturalment u naturalment il-transazzjonijiet tal-kumpaniji ħajkunu ta' ċertu pis fuqhom ħajżdiedu minħabba dan id-dritt dan id-dmir tal-clearing. U aħna ma nistawx ngħidu però xorta waħda li l-kumpaniji mhumiex qed jirriskjaw minħabba derivattiv. Għal din raġuni skont ir-regolament internazzjonali din l-analiżi hija meħtieġa. Issa punt ieħor huwa dwar meta jkun hemm bżonn dan il-clearing jekk għandux eh, per eżempju, jisir wara il-kumpanija teleb ċertu eh, dan il-limitu li jkun stipulat, iżda aħna din proponu li dan il-clearing ikun eh, isse jekk il-limitu jieneleb design ċerta wara għal design ċernata wara li għal design ċerta konsekutiva aħna nafu kol li dak li għandu xaqsam dak li bl-Inglis jissejjaħ backloading jiena nistanejt li dwar il-clearing dan għandu jkopri biss dawk id-derivattivi illi ikollhom periodu ta' sentejn oħra sabiex qabel ma jkunu konklużi f'dik il-ġurnata li tkun qed li jkun qed isir il-clearing. U kif tipproponu l-Kummissjoni ġifieri li aħna analizzaw il-namlu l-clearing meta jinelab il-limitu li kun stipulat rridu naraw li jista jkun il-ħafna kumpaniji ikollhom pis sejjed amministrattiv u ma jkunux daqshekk relevanti u meħtieġ għadin raġuni jiena naħseb li bekk aħna nistgħu jkollna proċedura ħafna inqasu jekk dawn id-dmirijiet tal-clearing ikunu marbuta ma daw l-eċċezzjonijiet illi huma meħtieġa naħseb li dan jista' jkun l-aħjar bidu u l-aħjar pożizzjoni nistgħu nieħdu. Naturalment hemm kwestjoni oħra li għandha x'taqsam mal-kumpaniji sussidjarji u eh, jiena nissuġġerixxi illi dawn il- kumpaniji illi fil-fatt huma sussidjarji jekk huma għandhom 50% tal-attivitajiet tal-kumpanija u li jkunu attivi forsi f'pajjiżi terzi ma jkollhomx id-dmir ta' clearing ieħor minħabba illi id-dmir tal-clearing naturalment ikun qed ikun applikat għal kumpaniji li huma attivi fuq livell internazzjonali u possibilment anka jagħmlu sens għal dawk il-kumpaniji li huma attivi barra mill-Unjoni Ewropea. u jekk ikun hemm kumpanija li forsi kollanka ċertu divatajiet mal-pajjiżi terzi aħna rridu naraw li man ma jkollniex dmirijiet ta' clearing u l-clearing isir bosta drabi serċament jekk ikun ma jkunx meħtieġ. Imbagħad għandna dak li għandu x'jaqsam mill ccps Jiena iktar kmini rajt il-proposti tal-kollega Skinner fil-fat adottajtom jiena dwar eh, dan għandu xieqsam mal reġistrazzjoni għal permess ta' CCP su aħna rridu naraw li aħna naqsu kemm jista' jkun il-pis amministrattiv u jiena qiegħed nara li dawk l-istati membri li fil-fatt huma fetwati fuq livell sekondarju biss Peter, t-kallum fil-proposti tijak fil fat Li dan id-dmir ta' clearing mandux ikun imtellef minn proċeduri burokratiċi kif intqal mill-pożizzjoni ta' din fil-pożizzjoni ta' dan il-kollega rridu naraw li mill-inqas 50% rridu jkunu miftema dwar il-proċedura li għandha tittieħed għal din raġuni jiena adottajt il-proposta tan-naħa tal-kollega Skinner illi forsi din irridu naħu kompletament iżda mbagħad l-esma għandha tikkonsulta mal-sistema tal-Banek Ċentrali Ewropej u tikkonsulta anka dwar il-limiti ġodda u anka illi tanalizza li l-istati membri li jkunu affettwati minnaj regolamentazzjoni u minnaj ma tiħu pozizjoni uffiċjali Għawek u importanti ħafna u koll li dawn il-proposti li huma importanti ħafna li ħarġu minnaħat tal-Bank Ċentrali Ewropew ġifiri l-konsultazzjoni dwar is-sistema Ewropea dawn ukoll ikunu mħarsa. Issa dwar il-permessi li għandhom jingħataw dawn mandom ikunu konklużi fil-fatt f'organizzazzjoni illi kompetenzi tagħhom tagħha ma jkunux ċari. Għal din raġuni jiena naħseb illi dawn għandhom fil-fatt ikunu konklużi fl-istati membri fejn il-kumpanija tkun stabilita Jiena naħseb li f'dan il-każ huwa ċar, ma nasib xil kull stat membru jista' jkun milqut b'dan u naħseb li eh, dan għandu jkun tajb sakemm l-isma titċara u tikkjarifika li l kondizjoniet huma ċari u li jkun hemm arbitraġġ ġustu tajjeb. U dan ifisser għal din raġuni illi għawek fuq dan il-punt jina nishtiq nadotta bla bidlit ta' xej l-proposta minnaħat s-sur Skinner. Umbat, wara l-fat li aħna eh, saħħaħna u il-kompetenza tal-istati membri f'dak l għandu x'jaqsam il-permessi aħna rridu naraw issa x'namlu dawk is pis li huma marbuta mal pajjiżi terzi jew ta' pajjiżi terzi. Hawnhekk il-proposta tal-Kummissjoni dwar dan naħseb li hija proposta wis moderata, aħna rridu ninanalizzaw illi aħna rridu naslu għal fatt li rridu noħolqu xenarju ta' kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji kollha u um, aħna nipproponu illi l-permessi ta' CCPs ta' pajzi terzi jkunu regolati bl-istess mod kif nirregolaw derivativi tagħna. Ġifieri l-Kummissjoni tista' f'każijiet iżda l-Kummissjoni tista' f'ċertu każijiet partikolari toħroġ ċertu permessi jekk ikun hemm xi partikolari bilaterali mal-pajjiż in partikolari. Jekk dan il-kundizzjoni tkun sodisfatta biss il-Kummissjoni tista' tiħu ridni fidea. pala punti ieħor jiena nixtieq ngħid eh, xi ħaġa dwar l-interoperabilità. Dwar dan il-punt il-Kummissjoni qadet daqsxejn lura f'dak li għandu xieqsam l-interoperabilità. Fil-fatt l-interoperabilità meta tkun applikata għad derivativi kollha żgur li ħanoħol u ċertu dimensjoni ġdida għal din ir-raġuni jiena naħseb illi il-Kummissjoni għandha taħdem anke f'dak li għandu x'jaqsam dan id-dokumenti eh, dan dokumenta kaza. każa. Jiena nissuġġerixxi li neħħu Eh, dan kompletament u nagħtu lill-Kummissjoni l kompetenza li hija bażi tal-interoperabilità skont trasparenza u s-sistema li aħna nkunu stabilixxina terġa' tanalizzah iktar qudiem dan il-konċett tal-interoperabilità. Jiena wkoll għamilt Aħna l-numru Ruman ħamsa neħejni u kol minn din eh, minn dan il-rapport wara analizi li għamman nambat kanna suġġerimentu ukoll tal-ezma minna u tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-parteċipanti fis-suq kif ukoll it-ħejja għas-sistema Ewropea tal-Bank Ċentrali Ewropew din dawn kwistjoni kandum xaqs mal-istandardizzazzjoni ħajkunu prezentati fl-ewwel nofs sena ta' sena 2012 minħabba li huwa previst li l-proposti tal-lesma u tal-Kummissjoni ħajkunu fidejna f'dawn is-surċar sitxur ħalibek aħna ikonna idea ħafna iktar ċara tas-suq li tantanna bżonna fil-fatt din l għadda waħna wara konsiderazzjoniet minnaħa tal-Istati Uniti u l-konsiderazzjoniet minnaħa tal-Komissjoni Ewropea nafu l-importanti ħafna nużaw iż-żmien li għandna dispożizzjoni tagħna minn issa s-sena 2012 ġifieri din is-sena. Issa dwar it-tmexxija u dwar l-regolamenti ta' kontroll u rarażi f'dak l-għandu x'jaqsam ir-riskju jiena nixtieq illi nipproponi li f'dak l-għandu x'jaqsam l-analiżi tar-riskju li ma marbuta mal-CCPs ma jkunx dejjem marbut ma' proċedura ta' clearing iżda li jkun hemm kontroll kif huwa proposta u hekk din il-proposta. U anka dwar il-kummenti li għandhom x'jaqsmu mal- regolamenti tal-insolvenza u l-CCP sena nasab il-Komissjoni f'dan il-kontest għamlet suġġeriment tajab ħafna għandu jkun garantit illi meta wieħed ikun hemm klient tal-clearing li f'bat falli, t tieni l-ikbar, t-tielet l-ikbar ukoll, aħna rridu naraw li nkunu nistaw naqsmu l-assib tal-immod ħalli naraw li s CCP jistgħu jirreżistu l-kriżi. U anka f'dwar il regolamenti tal-insolvenza jiena naħseb li dan huwa paragrafu li huwa ta' rilevanza partikolari. Issa l-punt liħor huwa dwar reġistru ta' tranzazzjonijiet. Għanna l-kwistjoni tal kemm il-reġistru għanna ikonna, għanna ikonna reġistri differenti għal kull tip ta', derivattiv ta derivativ, reġistru għal kull pajis. Aħna għanna żewġ reġistri importanti ħafna li jeżistu diġa barra mill-Unjoni Ewropea, Tre Optimal u DDCC fl Uniti li fuq bażi volontarja ikopru 80% tad-derivattivi tal-ikbar sitt partecipanti fis-suq u fuq bażi volontarja huma jirreġistraw dawn it-transazzjonijiet u aħna rridu naraw nistaqsu li nafusna mistoqsija ġifieri kif ħajrna x'inna f'dan il-qasam illi aħna nippermettu illi aħna konna dan ir-reġistru tat transazzjonijiet bilan illi għal dan il-reġistru ta' transazzjonijiet. Fl-Ewropa jina qed ngħidu dan minħabba li l-esma edha taħdem f'dan il-qafas kif ukoll kif qed tagħmel ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew. U naraw ukoll illi tixtieq taħdem bl-iktar mod effettiv u mill-ewwel mingħajr ma jkollna għajnuna um, U għaldun raġuni aħna rridu naraw illi rridu naraw kif ħan nħorġu minn din il-problema ta' tal-reġistru ta' transazzjonijiet jiena naħseb il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tajba f'dan il-kuntest. Jiena naħseb li dawn il-punti fil-fatt nista' ngħidilkom illi għan nibqa' analizzhom u naħdem fuqhom ħalli nifinalizzhom sal-erba' flaxija jiena nixtieq nirringrazzja lil daw kollha, lill kollegi kollha, x shadow rapporteurs illi jenuni ħafna Nirrigrazzaw koll l-autoritajiet tal-Istati membri zdanka l-parteċipanti tas suq li tanti ununi bil-pariri u bil-opinjonijiet tagħhom. Il-kollegi kollha fil-fatt eh, u koll nixtieq ringrazzjahom il resqu l-emendi tagħhom u qraw ir-rapport u jiena naħseb li aħna m'għandniex fil-fatt noqogħdu nħossuna taħt pressjoni mill-presidenza. Mil, mil li nippreżentaw il-rapport sal-20 ta' Marzu. Aħna għandna skadenza, għandna data li sal-20 ta' April nippreżentaw dan ir-rapport. U naraw li sa nofs is-sena aħna nkunu nistgħu inres u niddeċidu, anzi mhux inres u niddeċidu fuq din id-deċiżjoni emendata. U aħna żguri li bil-pjan li għandna nistgħu nimxu ma dan il-pjan nżommu mal-iskedenzi aħna naħsbu wkoll li um, rridu naħsbu wkoll daqsxejn dwar l-awtoritajiet jiena kif dal dalodu kif kif dal dalodu aħna smajna l-intervisti anzi tliet um, sessjonijiet ta' smieħ ma' tliet kandidati differenti u jiena naħseb illi hemm din irrida li dawn l-awtoritajiet Ewropej ħantuhom fondi biżejjed u kompetenzi biżejjed illi bekk huma jkunu jistgħu fil-verità eh, jihdu bis-serjetà l-kompetenzi li qed jingħatawhom. Dan huwa punt wkoll importanti li niddiskutuh mal-Konsil, nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, ringrazzakom ħafna tal-kummenti u emendi tekniċi kollha li għamiltu grazzi. Thank you very much. Um, I'll now move. Grazzi. Issa naddu għax-shadow rapporteris Nistanna nikonferma er- l rapporter illi spessi kolli konverzazzjoniet interessanti mal-presidenzi fuq il-kalendarju tar-rapporti tagħna. U dejjem ngħid li aħna famużi għal biex naħdmu eh, bla dewmin, però minix se nidħol fit nasba li nagħmel affarijiet li mhumiex trasparenti. Issa fissa mis-soċjalisti Leonardo. Tixtieq titkellem? Iva, grazzi, President. Jena se nitkellem fil-qosor għalix naħseb illi wara din l-ispiegazzjoni daqshekk eh, estiza ta' Sur Langen, essa hemm bżonn nitkellmu fuq l-aspetti individwali u li naħdmu fl-imkien l-ewwel net biex inkunu nistgħu nirrispettaw il-kalendarju. Namel xi kummenti biss l-ewwel eh, fuq il ħar parti tal-intervenzjoni tal-Angen u anki dak li qalet issa li għadha kif qalet issa l-President. Jiena naħseb illi irridu namlu naturalment xogħol mamul sow, però fl-istess ħin irridu anki nirrispettaw il-kalendarju. U għal din raġuni jiena naħseb li tkun ħaġa tajba li namlu skambju ta' opinjonijiet fuq l-organizzazzjoni ta' xogħol tagħna fil-kumitat waqt li fl-istess ħin mi prevedu anki l-possibilità li namlu smih pubbliku tal-komitat illi nistaw n-organizzaw tkun ħaġa tajba li tkun qabel ma jiskadu l-emendi u għaddan ismiħ inkunu nistaw kol nirċevu rapport ikonna relazzjoni flimkien mal-partijiet interessati kolla b'mod bilanċat. Mela, xi kommenti osra biss. l għennet jiena naqbel b'mod ġenerali mal-l-ispiegazzjoni ehm, ta' Sur Langen, L-ewwel kumment jirrigwarda din il kwestjoni ta' tneħħija ta' referenza għal over the counter, għall OTCs. Jiena wkoll konvint li irridu nikkonċentraw propju fuq l-OTC. Għax wara kollox huwa għal dan illi Għal din raġuni eja li l-inizjattiva tal-Parlament eh, bdiet u anki ir-regolament wara. Se niprofa naġġel. Fuq dak li għandu xieqsam mal-derogi, naqbel, fuq il-fatt li memx għalfejn noħol u eżenzjonijiet ġenerali. U personalment jina naħseb illi fuq dan il-punt, peress illi hija kwistjoni komplikata ħafna, tkun ħaġa tajba illi natu linji gwida illi fuqhom mbagħad inkunu nistgħu namlu implementazzjoni teknika. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal non-financial counterparts, jiena naħseb illi huwa importanti li naħdmu fuq dak il-kriterju kwalitativ u kwantitativ illi tkellem fuqhom Langen. E, però nħoss illi irridu e, inwet u il-kwistjoni ta' threshold tal-clearing, specialment fuq dak li għandu xaqsam ma' daqs. Fuq l-autorizzazzjoni għal e, Central Counterparts, Langen diġa qed jgħid illi jaqbel, ma' Skinner, jiena wkoll naħseb illi ħaġa tajba illi nelbu jew biex ngħidu hekk nissemplifikaw l-istruttura li għandna dimna illi hija komplikata wis. Jiena naħseb illi f'dan il-każ huwa importanti ħafna li jkun hemm kooperazzjoni għawija bejn l-eżma' u l-autoritajiet nazjonali. Fuq dak li għandu xaqsam ma l-interoperabilità naqbel u naħseb li aħna ma nix il-possibilità li għamlu evalwazzjoni ċirqa fuq il-kanċellazzjoni tal-titolu eh, numru 5. U fl ħar inħoss li huwa importanti u nagħmel referenza wkoll għal smiħta dal-ħodu illi ninsistu bħala parlamentu bħala komitat biex l-istrumenti l-odda kollha tkun prezenti għall-autorità kompetenti biex tkun tista twetta il-ġestjoni u l-kontroll tal-reġistru, tal-reġistri anzi, tal-transazzjonijiet li huma kwistjonijiet piuttost tekniċi. L-aħħar komment peress li aħna għanna Zminijiet nirrispettaw tad-demokrazija u tad-diskussjoni, però tant id-dinja sejra mixja l-qoddimi, naħseb li huwa importanti nifmu x'ġara u f'dawn l-aħħar xiur x'qed jiġri anki issa. Nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq punt wieħed mod partikolari biex inkunu nistgħu nevalwaw eh, l-idea li ndaħlu fir-regolament eh, referenza jew natu indikazzjonijiet fuq din għal dan l-opinjoni tiegħi. Qed nirreferi mod partikolari għas suġġett tal-derivati fil- eh, fil-prodotti eh, eh, tal-ikel u tal-bidja fejn rajna li f'dan l-aħħar periodu kienem tendenza Eh, piuttost eh, li tħassibna għall-spekulazzjoni. Forsi tkun ħaġa tajba illi ninkludu dan l-aspett anki fi regolament. Nirringrazzja eh, li Sur Langen għaxxol li għamil sissa u nittama li nkun nista nkompli koopera biex nkun nista nala il-ħidma tagħna skont il-kalendarju. Grazie jiena shadow għal grupp ALDE. Għalde għastantina namel xiftit kommenti issa. Nirringrazzja għal-rapporter għal l-ispiegazzjoni ta' il-kontenut tar rapport tiegħu għandu xi ideat interessanti illi fl-opinjoni tiegħi jistgħu jaħdmu jiena eh, irrid e, ngħid se jkolli ngħid illi kont it-tantata b'xi aspetti tal-ambitu universali. Anki jiena Eh, kont qed nanalizza propju l-aspett tar-repository biex ikonna stampa eh, sħiħa tad-data disponibbli. Allora nistenna biex narax qed tipproponi inti, però inti diġà semmejt eh, fil-kuntest tal-eżenzjonijiet u derugi, hemm bżonn li wieħed jeżenta fejn hemm l-ekwivalenzi u dan huwa prinċipju tajjeb li nistgħu napplikaw għall-iskambju fejn ikun hemm ekwivalenza għal kif l-affarijiet jiġu eh, risolti u klerjati. Eh, din hija l-parti li għandha x'taqsam ma' repository li għandha parti importanti. Għadni da xejn ħasba eh, biex nara kif se norbtu dan qed nagħmlu issa fid-direttiva tal-ħtiġijiet tal kapitalax naturalment se jkun hemm implikazzjonijiet hemm ukoll. U hija ħaġa eh, hija ħasra illi maħniex qed nagħmlu dan fil-mifits u fil-CRD4 eh, fl-istess ħin u ma nafx kif se norbtu dawn l-affarijiet kollax, edin essa eh, f'sitwazzjoni li edin irsolvu ħaġa. F'dan it-test, qabel ma ikollna l-informazzjoni fuq l-effetti u ramifikazzjonijiet se jkollha fuq testijiet oħrajn. Li tista' mbagħad eh, eh, tiġelna nbidlu l-opinjoni tara fuq dak għandu xesa ma' reżenzjonijiet. Forsi ta' min wieħed jisma' l-kummissjoni eh, x'għandha f'moħħa. Ma nafx eżattament xirridu namlu, forsi nistaw ninkludu xie atti delegati biex nkunu nistaw noħorġu minn din il-basla. Jiena ġejta tirata kol fuq eh, l-argument tal-eżenzjoniet fuq il-pensjoniet, imma din hija ħaġa komplikata għax tiddependi kif se nittrattaw il-kollateral, il-garanzija. Eh, għax eh, u anki l-assi għax hekk insibu soluzzjoni hawnhekk ehm, peress li hemm ramifikazzjonijiet fis CRD4 li huma mhumiex eżentati sakemm ikollhom trattament U importanti eh, li dawn l-affarijiet jaħdmu sew għax dawn huma l-pensjonijiet tal-persuna komuni. U importanti li namlu għatajba din l-interessata eh, fi thresholds tijak. U importanti li meta eh, neċċedu il-threshold ma, ma nibqawx nbidlu il-valur tal- ta' derivati niġu etnela buljow jew biex nevitaw illi dan il-valur jitlaw jinżel. U biex ma nerġawx ninkomplu nirrivalutaw. Jina naħseb illi anki fil-backloading għandkom idea interessanti hawnhekk, e, hemm kwistjoni legali jekk kienx hemm e, twissija xirqa e, fuq il-perspettiva legali u forsi għandkom soluzzjoni għalli għaddi u koll, pero ma narax laqas kif wieħed jista jinkludi e, il-backloading meta wieħed irid anki eh, jinkludi il-proċess ta' lima klassi ta' assi għadha tiġi inkluża fil-clearing u ma CCP għadha tiġi autorizzata biex tiklerjom. U f'daqqa waħda wieħed jiriskopri mbagħad li se jsiru se jsir il-backloading Eh, jista' wieħed jiddependi fuq eh, kif se nifissaw eh, id-data tkun soluzzjoni tajba forsi li konna dati twal. Però ma nafxek u se konna mm, nkunx qed nixbru affarijiet li ma, ma interessannix. Nixbru. Għax edin fi strutturi li huma żguri u għedin eh, probabilment nżidu ħafna xogħol ta' xejn, ma li mhux se jagħti ħafna riżultat. Eh, jiena għal daqstan għadni għaxejn waħda ħazba fuq il-kwistjoni tal-backloading. Naturalment jiena nifhem minn fejn u ġej l-impetus ta' da il-backloading fir-repository għal daqstant eh, għal-inqas ikonna d-data li ħaġa li tamini kollu. U nifhem illi dan u fuq dak li rigwarda ir-riski. Però din hemm miex kwistjoni eh, miex verament kwistjoni meta wieħed eh, eh, is CCPs fil-klassi tal-assi. Naqbel miegħek fuq il-kwistjoni ta' sussidjari u jina wkoll proponi forsi biex inneħu dubbi l-eżenzjoni tal-kumpanija għandha tkopri koll attivitajiet ta' teżor. Però nissuġġerixxi wkoll qed jissuġġeru li wkoll li dawn l-eżenzjonijiet jistgħu jiġu eh, eh, verifikati fil-auditjar. U din hija ħaġa komuni fil-auditjar tal-kumpaniji illi jużaw derivati f'ħaġa eh, illi hija xirqa għal kummerċ rilevanti u mhix ħaġa illi edha edha tamel ġestjoni ta' istituzzjoni finanzjarja. Eh, eh, per eżempju jkunem eh, fabrika tal-karozzi u fl-istess ħin jgħamil industrija ta' short selling. Għandi u koll simpatija ma' dak li għetjajt Leonardo fuq il-commodities fil sens illi hemm niftemu fuq id-data streams għax dawn u ma kolla kwistjonijiet li mbagħad jidħlu fil-investment banks. E, Jiena min isgura fejn se nagħmluha rabta, però huwa importanti li nagħmluha. Nistani għafawnek fil kommenti tijak, naf li hemm anki Eh, kelli moħra, se niprofa ninvadi daqsxejn il-ħin li aħna id-deċidejna eh, eh, niddedikaw għal-votazzjoni ta' xanna għanna għanna sija sħiħa li għom ma sibx li għem bżon propju ta' xija. Issa għaddu għal Pascal. Ija ħasra li namlu diskussjoni minn ma jkonna il rapport fidejna et namlu Eh, diskussjoni a bażi tal-prezentazzjoni eh, orali li kienet eh, dettaljata ħafna, però ħafna drabi konna nużaw il traduzzjonijiet u mhux dejjem ikun kollox ċar 100%. Inti għatti li ħadd l-emendi ta' Peter Skinner li ma, niftakarom xkolla kollha blamment fuq il-fatti li jitneħħew il-kolleġġi. Però jina ma nafx min tal autorizzazzjoni tal-proposta tijaw u min et jiskura jissikura jiskura l-supervizjoni eh, kontinua. għax emħafna eh, CCPs illi ma eh, jamlux kompetizjoni bil-modelli ta' riskju biex jilħu kwoti ta' suq. Għax wahda mill- li ta' ħaġa importanti fil- uh, Fis-CCP eh, eh, eh, li ħaġa mbagħad diffiċli ħafna li wieħed wetta eh, fi żmien il-qasir hija li dawn il- eh, clearing houses jamlu kompetizzjoni l-lum infusom. Aħna, għal daqstan tira nishtiq inkun naf, kif inti qed prevedi li noħol u riskju ieħor eh, barra mill-riskju sistemiku tas-suq intern. E tini punt l-aċċess ta' likwidità mill-Bank Ċentrali dan huwa soġġett enormi kien hemm proposta mill-ECB fuq di hemm bżonn nifmu x'konklużjoni wasalna għalija fuq dan il-punt għandna naċċettaw dawn is-suġġerimenti tal-ECB u u tip ta' aċċess sa tkunu tawtorizzaw għall-ECB. It-tiret mistoqsija tiegħi. Tirrigwarda l-ambitu tal-regolament Amerikan u madhom laqas huma ma ħadu deċiżjoni fuq l-ambitu ta' regolament taħħom stess. Ħat inkludi di l approvazzjoni l-oħrajn kollha jew ħat kun transazzjoni li ħad rigwarda d-dinja kollha. Jew l-Istati Uniti fejn eh, eh, eh, dawk li għamlu transazzjoni mill-Europa fl-Istati Uniti se jkunu kontrollati se jkun hemm kontrolli doppji, mhux se jkun hemm lebda kontroll, eh, se jiġri. Hemm bżonn inkunu inkunu nafu biċċar se jiġri. Eh, nitkellmu fuq l-FTT u l-ACC hija ħasra li il regolament Ewropew se jkollu jsegwi regoli illi qed noħol u issa mbagħad se jkollna forsi mbidlu imħabba l-Amerikani meta jkunu deċidew kif inti ti prevedi illi norbtu mal-Amerikani. Fl-aħħar naqbel ma' Sharon u ma' Leonardo. Mux imħabba l-dinja neċessita li ħolqot il-presidenza franċiza tal-G20, imma di ħaġa importanti, rumet nħarsu li test fuq derivati, derivati u ma nistawx ma najdu xejn fu il-Food and Agricultural Commodities Fu il-żmien eh, u għaveru li eh, u għakmini wis u għemżon dina eh, il ħagġa namlu għaktar tard. Kej, grazzi. Presidentu anki li rapporter tal-ispiega tax intenzjoni għandu. Ntqal ħafna fuq l-oqsma li jena kell intenzjoni nitkellem fuqhom. L-erba' oqsma li ħasbuni huma il-kwistjoni tal-backloading, il-fond tal-pensjonijiet, l-iskambju eh, barrani u l-aċċess għal flussi ta' data. Nixtieq issa nitkellem fuq jekk l-ambitu għandu xikun OTC jew derivati odma. Meta din orbtuha mal-aspirazzjoni tal-G20 biex innaqsu il-riskju ta' sistema e, u li namlu clearing fejn u possibli u norganizzaw e, il venues meta se jġi mwetta l mifiċ se jibqa fuq l-spazju tal-OTC e, e, għal e, daqstant dak li regolaw se applika biss għall-ATC jina fimta illi Eh, mill-mifid se jiġri li ħafna minn dawn id-derivati eh, se jiġu użati eh, f'dawn il-venues li semmuhom OTF. Dawn il-venues umbaħt se jihdu parti mill-ispazju tal-OTC. Għal stant l-OTC kif jissa se teleb jew se tiġi limitata għal minoranza zaħira ta' derivati. Meta, meta nitkellmu fuq l-ambitu, eh, jina naqbel mal-presidenza jek nħarsu għadi waheda din il-problema x'et namlu regolament eh, biss għallum eh, u mux għal dak li sejġri wara il-mifit tnejn. Għanna bżon illi namlu din il-diskussjoni u najdu x'infissru meta najdu OTC ma jfissirx illi Eh, għax se jkun hemm il-venju ma jfissirx li se jkun klerjadda. Eh, eh, Il-clearing fil-fatt inaqqas ir-riskju sistemiku. Allora jekk dan namluħ għax ma ninkludux il-kontratti kollha u mhux l-OTC biss jina nittama li din il-konverzazzjoni nistaw namluha fuq żmien estensis biex ikun nifmu verament Eh, eh, ti distrawni il-persuni li qegħdin jitkellmu dimi. Eh, skużawni. Il-kwistjoni tal-backloading jina naħseb illi il-presidenza tkellmet fuq xieħut bil tħassib tiegħek. l ideja li nistgħu nitu dan il-portafolli ta' derivati illi għandhom ħafna volum il-fat li nistaw nitu dal-volum għandhom il central clearing Eh, u għad desiderju, naf li għet nfittxu soluzzjoni, għad għanna sentejn, pero hemm ħafna kontratti, enormità ta' kontratti. L-idea tiegħi eh, eh, tal-applikazzjoni legali retrospettiva ma ta' ma naqbex ħafna maħħa, ħjar nabdu l-affarijiet minn qabel milli minn wara. Aħjar nħarsu lejn il-futur u namlu protezzjoni mhux nħarsu lura. Jena, fimt li jekk aħna rridu inġelu Eh, li ikunu jifmu xinu eżattament eh, il-portafol tagħhom, allora se jagħmlu kull ma jistgħu biex jagħmlu hedging tal-portafol tagħhom. Eh, jiena għal daqstant għandi xi problemi bil-backloading u leġislazzjoni li tħares lura jiena ma naqbilx magħha. Fuq dak biex jasam mal-aċċess għal flussi tad data Aħna diġa kienna l-kommenti fuq l-interoperabilità. Però hemm kwistjoni importanti fil-iskema eh, tal-interoperabilità. Jekk aħna eh, rridu ambjent kompetittiv għas CCPs, dan l-ambjent se jaħdem biss jekk is-CCPs kollha jkollhom aċċess għal flussi ta' data kruċali li fuqhom imbagħad jistgħu jagħmlu prezzijiet eh, u jagħmlu l-azzjonijiet li hemm bżonn biex ikun hemm il-clearing. Għal daqstant jekk aħna niddeċidu fuq din l-operabilità l-interoperabilità ma rridux ninsew il-fatt li il-flussi ta' data għandhom ikunu eh, aċċessibbli għal clearing houses kollha u mhux eh, għal waħda biss waħda li tkun affilja, affiljata biex noħolqu dan l-ambjent irridu nizguraw illi l-aċċess għal eh, dawn il-flussi ta' data u għal l-index eh, tkun zgurata. Fl-aħħar, u jena nħoss ħafna fuq dan il-punt, ma ħadniex diskussjoni jekk eh, iswi għandhom xikunu fl-ambitu jew le, l-ambit iswi internazjonali. Ma tamiex sens fl-opinjoni tiegħi jekk l-ikbar suq fid-dinja illi huwa l-spot market tal-FX għandu jkun inkluż fl-ambitu ta' dan rapport Jidir li li li li jek aħna se nikkonsidraw xi aspett tal-suq tal-exchange għandu jkun il-forward market u dawk li għandhom ikollhom maturità twila. L-ikbar problema hija settlement u jena nishti li nifukaw kif nistaw fil-fat natu eh, nġibu iktar mill-suq eh, tal-iskambju barrani eh, biex jiġi inkluż dan is-sistema u mhux nifukaw l-isforzi tagħna fuq il-komponent tal-clearing li naqqas mhux ħafna mill-riski. Għal dastan għandna ħafna affarijiet nitkellmu fuqhom u jiena nilqa l-fatt illi illi li langen miftuħ u li nistaw nkomplu diskutu. Grazzi ħafna għal dawk il-kollegi li għadhom kif daħlu għana għedin nżidu daqxejn f'din id-diskussjoni għax għanna ħafna żmien eh, daqxejn żmien zejet ukoll koll għal eh, eh, votazzjonijiet. Issa għanna l-Viki Fordu kellima oħra. Iva, grazzi. Sur Krute il kellin ta' qabli tkellem fuq id-derivati b'mod pozittiv jiena nixtieq nistaqsa mistoqsija ta' prinċipju jekk dan prodotti propju hemmx bżonn li jkunu fuq fuq is-suq. Wara kollox huwa prodott spekulattiv ħafna u ma nafux eh, eh, kiex ħaġa tajba li jkun hemm dawn il-prodotti, il-grupp tagħna ma jafx. Eh, naturalment ma nistawx naboluh, però nixtieq nagħmel din l-istqarrija fil-bidu tal-intervenzjoni tiegħi. Issa nishta namel komment fuq il-prodotti standardizzati u mux standardizzati. Il dawk li mumiex standardizzati mux sejtru taħt il-clearings eh, ċentralizzat eh, għax eh, dawn il-prodotti ma jistawx jiġu mibjuwa permezz ta' clearing house. Minnaħal oħra dawn il-prodotti qed jiftħu tieqa għal biex tevita biex wieħed jevita l-iskop ta' regolament għal daqstant naħseb illi ta' min wieħed jara jek dawn il-prodotti non standardizzati għandhom ikunu projbiti b'mod vingolanti eh, biex nevitaw din il- din il din il-problema. Eh, anki fuq il kwistjoni tal kontropartiti non finanzjari, jina naħseb illi mhux faċli li wieħed jara salima punt ir-riski sistematiċi xi jinkludu dawn il-partijiet non finanzjari. U inaċċettabbli li li kunem spekulazzjoni fuq il-materja eh, prima u fuq l-ikel u fuq l-ikel mod speċjali ma rridux li nishtiqo li ma jkunem lebda spekulazzjoni assolutament fuq id-derivati fuq l-ikel u prodotti simili għandu jkun projbit imkien. Isur Langen għamel xi punti fuq supervizjoni. Għonek għaw punti li aħna nistaw nappoġġaw meta għalli għandu jkun hemm supervizjoni eh, xirqa, però aħna irridu naċċettaw eh, eh, irridu dawn il-prodotti l-għonet irridu naċċettaw li jeżistu Umbat jekk aħna jekk aħna umbat naċċettaw li jeżistu rridu inżommu kontroll eh, ibes fuqhom. Dawn huma il-punti tiegħi. Grazzi. Grazzi għall-attenzjoni. Grazzi, Viki. Grazzi ħafna. U grazzi wkoll is-Sur Langan tal-li tratta da kwistjonijiet daqshekk komplikati, tiegħu ma daqsxejn iktar sempliċi eh, u jirrigwardjaw l-interrelazzjoni ma' aspetti oħra, per eżempju permezz ta' CRD u il-likwidità tal-banek. Il-sistema bankarja u anki mifid kif semmit Claire. Għamnek u kollana kustjoni ta' kollatera likwidu kbiri li ħajkun bżon biex nappoġaw is-CPs. U aħna konna għadin naraw minn fejn ġej dal-kollateral kollu xinu kollateral tajjeb fejn fiex jidħol id-dejn eh, pubbliku hawnhekk u tajna li dinja sal-2018 biex toħroġ b'regoli ġodda fuq il-kollaterali mawnek fi kwistjoni ta' derivativi, il-fondi tal-pensjonijiet, eh, l-assigurazzjoni, affiliġu sforzati biex jibdlu natura tal-investimenti tagħhom mara kemm jista' jkun biex ikunu jistgħu iżommu aktar kapital. Ovvjament irridu narax qed jiġri wkoll f'pajjiżi oħra jdu nkunu koerenti l-Kummissjoni jgħidunna dwar it-telefonati li jkollhom mal-Istati Uniti walakin interessata ħafna li nara ittra illi Indbatet mill-President u l-Viċi President ta' Komitat tal-Agrikoltura lil Sur Chandler bli qalu jekk joġobkom taġlux sekk għaliex idu nħarsu lejn il-benefiċċji. Jidher li huma jixtiequ regoli imma jdu jaċċertaw li jkunu ir-regoli adattati. Għal Sinjur Langen kif inti dan il-kumitat m'għandux jaġġel irridu naċċertaw li regoli li nagħmlu ma dawk tajbin id nafx qed jiġri fid-dinja f'pajjiżi oħra. U irridu nkun għadin nitolbu illi jisiru evalwazzjonijiet tampat għal nistana f'dan is-su. Dawk il-kellima li kellna su langan tixtieq terġa' titkellem jekk jogħġbok għadni kif eh, smajt fuq il-smiħ li kellna s-sur Dominiċu kellna wkoll smiħ fuq ir-rapport leġislattiv u rridu nżommu ma' timetable il-għalina il-rapporter, pero ma' emx ħin għal dan għax il-ħin kollu li kellna t-ġam lejnieħ, il-ħin eh, fidejk issa kjoġbuk sul-langan. Ja, ich bedanke mich, will kurz machen, weil wir ja abstimmen. Iva, għan nitkellmu għan nitkellmu fil-qosam ħabba li rridu nifutaw ukoll fuq hekk. Jiena ħadd nozz tal-kummenti kollha u verament nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-appoġġ u jisa li tajtuni nixtieq nitkellem fuq żewġ punti l-ewwel fuq is-smih aħna rridu nanalizzaw daqsxejn jekk aħna possibilment nistawx fil-fatt nieħdu deċiżjoni bejn il-plenarja bejn il-kumitat fuq dawn il-limitazzjonijiet. U anka dwar il-materja prima. Issa dwar is-sfiq tal materja prima t-tieni punti l kummissjoni wkoll resqet proposta minnaħa tagħha bażata fuq evalwazzjoni li aħna għanna nipposponu deċiżjoni, però suppost aħna eh, għan nifutaw issa, anka b'intervenzjoni tal-President eh, Franċiż, aħna din nistennaw li din id-deċiżjoni ħadd ittieħed fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna rridu nitkellmu fuq dawn it tlet punti iżda. Issa anke dwar il-kamp ta' applikazzjoni hemm xi ftit li huma favur li aħna eh, favur fil-fatt il-Presidenza u proposta tal-Presidenza u fuq dan rridu nerġgħu ndiskutu fuq livell intern bejnietna jiena naħseb li f'dak l-għandu x'jaqsam il-proposta u ftehim internazzjonali tagħna aħna rridu nżommu ma' dawn u l kummissjoni wkoll tixtieq li tagħmel estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni b'tali mod li meta wieħed ukoll jirregola il-boris ta' kull pajjiż aħna u anka jinkludu ċertu analiżi oħra rridu jinkludu wkoll il-kapital tal-istat un bata ikun hawn mekkaniżmu illi wieħed ikun jista' eh, idaħħal ukoll mekkaniżmi ftit ftit wara. U eh, naħseb li din xorta waħda tkun possibbli. Mbagħad aħna kien sukkafa fil-fatt ressaq numru ta' punti dwar il-permess u reġistrazzjoni ta' CCPs u illi dan rrit isir u koll kontrol minna ħata l-isma reġistrazzjoni ta' isir fejn il-kompanija tkun ibbażata. Unbat, dak li għandu xaqsam il-Bank Ċentrali Ewropew fil-fatt u wara illi daw l-standards illi għanda waslu għal specifiċi speċifiċi oħra dwar il-punt ta' materja pina, materja prima aħna nasbu koll li jem wahda jem rapporti ħor fuq il-short selling, fuq il-proibizjonijiet, aħna mux fuq ek, ħan itkelmu izda, aħna nistaw, ma nistawx fil-fat nirregolaw dawn is-swiq ta' materja prima minħabba bil-proibizjonijiet, sur klute, aħna għanna bżon illi naraw illi intejbu trasparenza f'dawn is-swieq u dan huwa importanti ħafna wkoll vis il- dawn is suġġetti li waslu għal din il-kriżi li għadna kemm għaddejna minna grazzi. Thank you very much. Um, that Grazzi ħafna. U grazzi ta' dak l-iskambju ta' opinjonijiet jekk ma kontu xawnek nixtieq fakkarkom li l-iskadenza l-emendi huwa maħsub għal 15 ta' Marzu u konsiderazzjoni ta' dawn l-emendi fl-4 ta' April ħajsir, ġifieri se nistgħu ngħaddu. Anzi, ħamor daqsxejn lura għaliex bl-eċitament ta' smih tal ħodu qatt ma dottajna l-aġenda Għalek, mela, punt wieħed fuq l-agenda. Nistaw nadottaw l-agenda b'mod retroattiv għall-inqas. ħatmu għat joġezzjona li ħanajt li Iva. Għanna u kol xie amendi dawk minnkom l ħajiet u keġubkom tamlu storju biex tamlu dan. Mela, issa, l-ħbarijiet ta' president illa għalli mis ħat inkludi smieħ ta' Jean-Claude Richep bħala kap tal-ISRB dak ħajsir it-tnejn fis 7 ta' frar mit-3 sal-4 ta' għana f-sinar, imbagħad ħajkun hemm għastru d straordinarja tal-Kumitat il-ħamis fil-għodu tal-lar l-10 ta' frar. U fuq il-punti tal-aġenda ħajkollna l-emendi ta' trattat tal-proċedura tal- funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Kjoġobkom il-President titlobkom biex toħorġu bil-kwiet u ma toqgħodux titkellmu waqt li president qed titkellem għalmenu jekk tixtuq eh, eh, terġgħu lura fil-kamra. Imbagħad l-aħħar aħbar il-Kumitat ta' fl-14 ta' frar it-tnejn ġifiri fi Strasburgu probabli bejn is-7 u 8 u nofs ta' filo 8 u nofs. Mela, issa nexxill nirkupra dak li insejt nagħmel dalodu u nistgħu ngħaddu għal voti. I've got another announcement to do with... Lem, di aħbar ieħor fuq il-votazzjoni talba mill pp biex ikollna votazzjoni separati fuq emendi 97, 94, 68 U tinax l-ewwel sentenza, ma nafx hekk skomx dan kollu fuq il-lista. Nittama li s-sekretarjat ifakkarni meta naslu hawnhekk. Fuq emenda 68 is-sekretarjat ikkonferma li l-kliem trasparenza addizzjonali huwa inkluż fit-test ta' kompromess korrispondenti fuq emendi 97 u design u 12 l sentenza s-sekretarjat jgħid illi strettament m'hemm lebda ebda nuqqas ta' kompabilita eh, kompatibilità mal-kompromess. Shading covering compromise 5 extend no, no compromise V extends beyond Issa, il-kompromess mulilin mill amendi kopert mill-kompromess u għala kompromess il-vot li missu emenda 50. U minn li kompromessi kollha huma markati bħala bozz huma fil-fatt it-test finali. Uh, and I think Mrs. Podimata has U naħseb is-Sinjura Podimata t titkellem enni fidejk. Iva, Sharon, grazzi. Nixtieq ngħid li għamendi 94 u 97 tiġa koperti mill-kompromessi illi il-ħakna. Emenda 4 u design hija koperta mill-aħħar parti tal-kompromess H u l-aħħar parti tal-kompromess A. U dana binna fuq u matul il-negozjati tagħna fuq emenda 7-9 naħseb li dana mhuwiex kompatibbli mal-kompromess ta' paragrafu 8. Għalek ma naħsibx li għandu jkollna votazzjoni separata. Uh, Jean Paul, Jean Paul, or whoever is the shadow. Who is it? Uh, shadow, minus shadow, Jean Paul. Fil-qossor, il-Sinjura Hubner, il-biraħ wasalna konklużjoni il dawn iż-żewġ emendi mhumiex koperti għaliex iżidu ma dak li hemm fil-kompromess u għalhekk l-EPP Għat li din il-votazzjoni tittieħed in konsiderazzjoni kif għat is-sekretarjat jissu kien qed jaqleb mas-Sinjura Hubner Udo. Jiddispjaċini Sur President, pero jiena wkoll kolli li f'dan il-kumitat u jkolli ngħid illi ma tantx xi ħaġa li mi xi ħaġa tajba illi x-shadow reporter jippreżenta il-pożizzjoni segretarjat jaqblu ista ir-rapporter laqas biss insaqsu jekk taħseb li din hija pożizzjoni kompatibbli jekk intom taqraw id-dokumenti tistgħu tkunu tafu fil-fatt illi il-kontenut ta' dawn id-dokument ma jistawx ikun kompatibbli minħabba l-kompromess huwa b'raġunament eh, differenti dawn il-romendi ta' kompromess għal din raġuni nixtieq nitolbok bħala president ta' dan il-kumitat fil-kompetenzi tiegħek li f'dan il-każ ma ma nħolqux regoli ġodda u nsaqsu l rapporter anka f'dan il-każ kif rom s-soltu grazzi. backwards in qed nimxu bil-kontra. Tiġa kanna l opinjon tar-rapporter. Ġifiri, il-gruppi għadnila mhux minnu li rapporter ma kienx xef minn qabel, però eħe ħaġa daqsxejn sfortunata kieku l-elementi ta' kompromess jisfaxxaw fil-xejn fl-aħħar moment, jiena ma nistax ngħid jekk hemmx argument hawnhekk ma jista' jkun hemm spiritu differenti. Kieku m'għandniex diskussjoni kieku m'hemmx spiritu differenti. Għalhekk dak is-sens nifhem. Naħseb li qablina nżommu mal-kompromess għax dik hija l-bażi illi fuqhom kulħadd ħaq jivvota u kif kulħadd kien biħsibu jivvota. u jekk il-gruppi jħossu li dan mhuwiex tajjeb, allura jivvotaw kontra il-kompromessi. Umbat nerġgħu nibdew l-emendi kollha u naraw li ma huma dawk illi ma naqblux fuqhom. Ek nissuġġerixxi għalhekk li nkomplu dawk kont nitkellem fuq design u 97 li 12 kollox sew Sinjura Podimarti hemmhekk ukoll xtaqtu vot separat. Aħna qegħdin nitkellmu fuq emenda 94 u 97. Aħna nixtieq nkunu nafu x'inhi l-inkonsistenza bejn il-kompromess u l-emendi li huma jixtiequ li jivvotaw separatament fuqhom. Le, għallunna li għal-istess punt, ġifiri ħana ċettaw il-kompromess. Mela, nibdaw votazzjoni. La bosta kompromess A. Dan huwa votazzjoni elettronika u fl-istess ħin inkunu qegħdin nikkontrollaw il-cards li jaħdmu. Votazzjoni ta' vera di sawa. Għana tlieta mill-IPP zejda. Skużani, ma nsejt il-cards tiegħi Sharon. Tajjeb kulħadd ivvota għaddiet. Għanna kompromess bessa, issa dak favur kontra astensjonijiet. Dik kienet l-ewwel parti sewwa, it-tienet parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu s-salamen 44 dak favur kontra astenzjoniet għaddit 45 favur kontra astenzjoniet għaddit 46 favur kontra astenzjoniet għaddit 47 favur kontra astenzjoniet nishtiq li namlu verifika għawnek. Tajjeb, għaddit 48 favur kontra astenzjonijiet naħseb l-istess bħal ta' qabila għaddit 49 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet għaddit. Test oriġinali sa' padding wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għaddiet. 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nikontrollaw mela. 58. Għaddiet. Settin, favur kontra astenzjonijiet Hamsa 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit naħseb maħjar nitċekkja biex nkun ċajta kif qegħdin il-maġġoranzi. Okay. And that's carried. Għaddit. Kompromess ed, favur, kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddiet, imma mx qed nara bizzejiet il-fuq, bil-forsa għaddaġ ta' kompromess se nikkontrollaw. Imma daba fissiex ma tollux idejkom, tajjeb għadda. Kompromess F, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromess G, favur, kontra l astensjonijiet għaddit kompromess akka Fatazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit Għanna votazzjoni maqsuma fil-votazzjoni maqsuma. il talba ta' votazzjoni maqsuma mill-ħaldi fuq il-klim are failing that, ġifiri jekk votajtu favur, għadin tivvotaw favur dawk il-klim u koll. Tajjeb favur ta' dawk il-klim, dawk kontra assenzjoniet għaddit. Ah,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 Mela. Naddu għal la vots ta' kompromess. I. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. La. Naddu issa għal Kont li mis, favur, kontra. Għaw xaħat li għat jivvot għaw ġew, nistan niprovaw nerġaw dak favur, kontra. Astanzjonijiet, maddit. 95. Ah. Yeah, Il-kompromess sakka maddiex, ux. It-tieni parti, u bija għadda. ifa tajjeb. Emenda 95, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 96, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 98, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess jef, fitles partijiet, What do you mean you think there is?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 imbagħad hemm votazzjoni maqsuma sabiex nieħdu biex naħu l-parti since there is a variety, le? Jista rapporter jispjegalna kif ħassir din votazzjoni jekk jħġbu għax. Mela, paragrafu disa ħajkun hemm emenda orali mill-ħodor biex il-kelma issir kod issir would l-ewwel fuq hekk għan nifutaw, imbagħad ħa naqsmu l-paragrafu f'żewġ partijiet. L-ewwel parti kif għattinti inti tibda stresses further sa market efficiency, it-tieni parti tibda also stresses sa EU financial markets. Ma l-ewwel għandna il-element li tal-ħodor biex nibdlu il-kelma kod bil-kelma wood. But I've also got a note here that the Greens have... Unek għandi nota li tajt li il-ħodor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 Sawa, mela mista nagħmluh maħat. Ħaniħdu l-vot kif qalet ir-rapporter. Kif għal kif ir-rapporter l-emenda rali tal-ħodor flok could wood favur kontra assenzjoniet għaddit. Nikkontrollaw naraw. Want things. Dawk li ma jridux Ikolom jollu idejhom. Tajjeb, mela ma ddeċ. It-tieni parti. Stresses sa market efficiency favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti also stresses sa financial markets dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet u daqshekk hemmhekk dak il-vot. Naddu issa għalla bosta kompromess kien t tizzoċ partijiet, l-ewwel parti stresses to implement dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet it tini parti recalls sa into account da favur kontra assenzjonijiet u dik għaddit ukoll. Kompromess L, żewġ partijiet l-ewwel parti da favur kontra assenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess M, da favur kontra astenzjonijiet għaddit 114 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess N favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess O da favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess P da favur kontra astenzjonijiet għaddit. 126 da favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Test provizori favur kontra sanzjoni tal-dab, kompromess e, favur kontra sanzjonijiet. Għaddit. Kompromess serra kollu kemmu favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess S dawk favur kontra assenzjonijiet għadda. 140 favur kontra astenzjonijiet għadda 141 favur l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda t-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda wkoll. Kompromess te favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess u favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess ver favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 50 favur kontra astenzjonijiet għadda. 157 daw favur kontra astenzjonijiet nikkontrollaw din naraw elettronikament. Għaddit. 159 favur kontra astenzjonijiet għaddit mija wieħed u sittin jaqa' 162 favur le 162 jaqa' wkoll Dak huwa sabħadin ġifieri jaqa' wkoll Kompromess we, favur kontra assenzjoniet, għadda. Kompromess x, favur kontra assenzjoniet, għadda. 168 favur kontra assenzjoniet, maddix kompromess waj favur kontra assenzjoniet, għadda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 fit tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet m'għaddix. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Għattilat parti daw favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess AA, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra assenzjonijiet għadda t tini parti favur, kontra assenzjonijiet maddiċ. Itra wieħed favur kontra astenzjonijiet. Nasab aħjar niverifikaw din, konna Jekk jaġobkom għallu idejkom mhux biss il-koordinaturi fuq d-dim. Falls because it's tied. So, dan hawnhekk ġejna ndaq salura ta' it-tret favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tret favur kontra astenzjonijiet għaddiet naħseb imma ħjar niċċekjaw. għaddit. Itra seba favur kontra astenzjonijiet għaddit bl-istess maġġoranza żgħira, itra dissa żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ, itra għaxra favur kontra Astenzjonijiet għaddit it-treħdax favur kontra astanzjoniet għaddit. It-tretnax żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astanzjoniet m'għaddiċ it-tieni parti favur kontra astanzjoniet għaddit it-tlettax dawk favur kontra Astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw. Ma jaddix xġejn għandaqs. 180 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 181 favur kontra astenzjonijiet għaddit 187 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda. 182 favur kontra astenzjonijiet għadda. 183 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 185 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 186 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromessa B favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 189 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 192 favur kontra astenzjonijiet nikkontrollaw il elettronikament. Għammin għat jastjani, kuħat vota, votazzjoni maluqa, għadda b'maġġoranza ta' wieħed. Deve wieħed, mistan il-vota fuq, deve tnejn, favur, kontra, attenzjonijiet għadda, isra tlita, favur, kontra astenzjoniet għadda. Devi ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Devi disa favur kontra astenzjonijiet aħjar naraw fuq il-vot elettroniku. Kħat vota għadda bujħet. Issa għanna Deves Batax favur kontra astenzjonijiet għadda 193 favur kontra astenzjonijiet għadda 194 favur kontra astenzjonijiet għadda emenda tlieta favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba favur kontra. assenzjonijiet għadda. Emenda ħamsa favur kontra. Astenzjonijiet. Naħseb li għadda u koll. Għaxaw minn mux għati vota donnu ħen kontrollaw. Emenda ħamsa. Għaddit. Kompromess għadċe favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess għadde favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess għadde favur kontra assenzjonijiet għadda. Emenda 12 favur kontra assenzjonijiet għadda. AF favur kontra assenzjonijiet għadda ġe favu kontra assenzjonijiet għadda numru 20 favu kontra assenzjonijiet maddix akka favu kontra assenzjonijiet għadda I, favu kontra assenzjonijiet għadda j favu kontra assenzjonijiet għadda emenda 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit Amenda 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit. 33 favur kontra Astenzjonijiet. Naħseb li maddix. 34 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li għaddit ma ħjar nivverifikaw elettronikament li 34. Kuħat t-vota, tajab għaddit. Test oriġinali, citation wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit ma rajt nitċekkjaw kien għaw xaħat eh, uħut li bidlu l-vot għonek bil-fors. Skużani. Mela, Ġitazzjoni tnejn ta' sitta favur kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ġitazzjoni 8 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa votazzjoni elettronika u do. Jo għani. Signora President, aħna esperienzajna votazzjoni li l-affarijiet imxew differenti ħafna kien hemm ħafna affarijiet differenti minn dak li kien konkluż bejn il-partiti u l qabel il-ġimgħa qabel il-vot fil-fatt naħseb li huwa ċar dak li eh, saru l-ħidma li saret, jien nixtieq nirringrazzja lill kollegi li għamlu da kollu li dejjem kien hemm bżonn li tagħmel. U nixtieq li aħna nkunu nistgħu fil-fatt niddiskutu mar-rapporter nkunu nistgħu nwaqfu s-seduta minuta ħalli aħna bekka nkunu nistgħu niddiskutu l-mod kif aħna nistgħu nivvotaw, kif għandna nivvotaw l-aħħar fl-aħħar vot, grazzi. Sir Schmidt, kieġbek. Grazzi ħafna, Signor President, Iva, jena nixtieq ngħid li aħna mill-grupp tal-Eldi żammejna mal-impenn tagħna ġimgħa li għaddiet u ħdimna eżattament kif wedna li ħadmu. Il-grupp ta' soċjalisti saqsew għal minuta sabiex ma jkun jistgħu bejni tom minħabba li l-vot ma mxiex kif huma xtaqgħu għal din raġuni nixtieq li nippermettilhom li jkollhom pawża ta' minuta toħorġux mill-kamra minħabba li rridu nifutaw fl-aħħar vot. Okay, have we... I think... In complu. Right, we'll take an electronic vote. Ani. Mela nivutaw b'mod elettroniku issa għani tixtieq tgħid ftit kelmiet jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Cheryl. Bħala rapporter jena nixtieq nissuġġerixxi l-membri, l-kollegi tijaj sabiex jivutaw favur dan il-rapport, pero jkolli nejt illi aħna stajna morru ħafna ħjar b'dan il-rapport meta qed ngħidlek jiena mhux qed infisser illi aħna m'għandniex inżommu l-pożizzjonijiet li huma eh, differenti mill-opinjoni tal-maġġoranza fuq ċertu pożizzjonijiet bħal pereżempju UNFTT, però jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nkunu nistgħu niddefendu l-kredibilità ta' dan ta' din l-istituzzjoni, ta' dan il-kumitat, nżommu konsistenza u nżommu koerenza anka mal-prinċipji bażiċi li aħna nixxilna nilqu wara ħidma ibsa ħafna u wara li għalibna problemi kbar ġifieri jiena naħseb illi nistgħu nagħmlu ħafna ħjar milli nixxina nilħu minix sodisfatta 100% bir-riżultat li l-ħaqna, però għafadlinna ftit ġimgħat qabel ma naslu għal-vot fis-sessjoni plenarja ta' dan il-Parlament, ħalli bekk nippruvaw nagħmlu dak li aħna għadna kemm edna li għandna nagħmlu nkunu konsistenti li nkunu koerenti li nżommu u nippreservaw il kredibilta li nexxina nilqu għala ħafna sforzi kbar. Grazzi ħafna Issa nieħdu vot elettroniku fuq it-test kif kien emedat. Eh. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa 30 favur 4 kontra 6 astenzjonijiet. Grazzi u proset l-Sinjura Podimata. Tajjeb, għanna numru ta' punti oħrajn fuq l-agenda tagħna. Ġifieri dawk li ħadd joħorġu mill-karma nitlobkom sabiex iżommu skiet kiġobkom. Edward minn ħajibda. Ma issa ħanaddu għal punt numru 9 tal-aġenda tagħna l-emenda tal-artiklu 136 ta' Trattat dwar din il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għallu li l-sur xikluna, Edward, għajt kellem l-ewel, kjoġbuk Edward. Um, the background to this report, as we know, is the council Dan il-rapport kif tafu kienet dwar deċiżjoni li tajdet fil-Konsilju 16 Deċembru. Naħseb m'hemmx għalfejn qatt nidħol fid-dettall tal-isfond minħabba li l-kol kemm aħna nafu eżattament x'wassal sabiex niltaqgħu is-sati membri fil- kunsill u għalfejn huma ħadu d-deċiżjoni li huma ħadu fil-fatt Minħabba li dan kien pass li qatt sar qabel. Il-proċedura hija kif nistipulata issa ġifieri illi l-afko kelli jagħti opinjoni zdan kal l-kumitat tal-ikon u għal din raġuni aħna din nagħtu l-opinjoni tagħna. Aħna ikkonsultajna kemm stajna bejnietna ħalli bekk aħna nżommu separati loqsma differenti tagħna huwa iktar dwar il-kontenut li huwa marbut mal-anijiet ta' dan il-kumitat u tal naturalment huma iktar ristretti ma' kwestjoni li għandu b'xas mal-proċedura, però ma' kollu nistgħu ngħidu illi xi kultant l-affarijiet ikunu isiru doppi u aħna nixtiequ nevitaw dan it-tip ta' xorżijiet fil-ġejjini. Waħna naqblu mal-gruppi, maż-żewġ gruppi illi kienu mitluba sabiex eh, jagħtu rapport u aħna naħsbu illi l-mekkaniżmu li tkun issuġġerit huwa bla dubju ta' xej strument illi huwa meħtieġ, però mhuwiex l-unika strument l-unika mekkanizmu, però huwa mekkanizmu għalmenu u eh, għanna nżidu miegħu ħafna iktar miżuri li aħna bħalissa dejn id-diskutu fil-kuntest tal-pakket ta' tmexxija ekonomika. Ġifiri fil-premessi aħna għadin namlu ċara ħafna fil-punti għawlin dan il-rapport u uh, dwar miżuri mizuri addizzjonali li wieħed għandu bżonn sabir aħna nikkumplementaw u nżidu ma dan il mekanizmu ta' stabilità, aħna għanna lan sabiex innaqsu r-riskju nżidu l-istabilità finanzjarja u nsaħħu wkoll il-patt ta' stabilità u tkabbir u l-parti li hija korrettiva minn dan il-pakket. U anke fil kontest ta' l-użu ta' proċeduri ġodda anke f'dak li għandu x'jaqsam zbilanċ makroekonomiku. It-tieni premessa illi aħna nkludejna wkoll hija illi il-prinċipju ta' solidarjetà bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li jinsabu fiż-żona euro, huma importanti sabiex aħna naraw illi konna nilħu l-għanijiet tagħna ġifier tal-kompetittività makro u mikro kif ukoll innaqsu l-isbilanċ. Issa sabiex aħna nagħmlu referenza wkoll għal fatt li minħabba li din jażida ma trattat aħna ma nistgħux nidlu fid-dettall ta' dak kollu li huwa l-isfond. Naturalment ħajkun hemm ħafna nuqqas ta' ftehim ħajkun hemm ħafna konflitti, kien hemm insemma l-Eurobonds ukoll, però aħna qedna il-Kummissjoni għandha tfassal numru ta' regoli dettaljati ħalli bekk naraw kif din is-sistema ħad tkun immexxija u kif ħad opera u naraw li huma strumenti li jistgħu jintużaw u jkunu implementati fl-istess qafas Fl-aħħar nixtieq ngħid li kif bdejt eh, nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għandha tanalizza mekkaniżmi oħra inħalibek aħna niżguraw li żona euro tkun stabbli u bekk aħna nkun nistgħu nissuġġerixxu li tagħmel il-proposti leġislattivi li huma xirqa f'dan il-kuntest. Issa ngħaddi l artiklu fih innifsu li qed ikun propost min-naħa tal-Kunsill. Awwek aħna naħsbu li għanna daqxejn ta' eh, hemm daqsxejn ta' differenza fil-mod ta' kif aħna ninterpretaw dan il-mekkanizmu. Aħna naħsbu li dan il-mekkanizmu għandu jagħti l-possibilità li daw kollha li qegħdin eh, jużaw dan il-mekkanizmu li jagħmlu xogħolhom mingħajr ma nagħmluha diffiċli wisq il-fatt li jintużaw klim bħal eh, kelma activated bl-Ingliż din hija xi ħaġa li laqas biss għandna jisa timplika li wieħed m'għandux jaħseb dwar dan il-mekkaniżmu għandu jeżaħ biss jekk jiftakar jew jiftillu li jużah, però dan mhuwiex lan tagħna. Dan huwa mekkaniżmu li għandi li għandu jgħin il-kumpaniji fil-xogħol fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Mbagħad hemm punt ieħor li jisu l-Kunsill qiegħed jimplika illi jista' jkun illi wieħed jieħu għazzenza biex juża dan il-mekkanizmu jekk ikun verament meħtieġ. Jiena nista' ngħid li aħna nemmnu li l-artiklu li qed ikun mibdu fit-trattat m'għandux jidħol f'daqshekk dettal għal din raġuni aħna din nissuġġerixxu lill-kliem activated u indispensable nistaw innaħuhom mill-artiklu ngħidu sempliċement li aħna għandna nistabilixxu mekkaniżmu li għandu jissalvagwardja l-istabilità mbagħad naturalment il-kwistjoni ta' governance u um, xandu jopra f'dawn l-istrumenti huwa eh, differenti, però jiena naħseb li m'għandniex indaħlu klim daqshekk restrittiv, daqshekk limitat li jseħħalna problemi fil-ġejjieni. Issa nixtiequ li ngħaddu għall-aħħar punt li huwa punt relevanti ħafna. Zida importanti ħafna, naħseb illi ħafna minna niftakru u kien hemm ħafna illi qaluha fil-fatt tixxed diġà din U fil-fatt aħna smajna diskors fil 26 tenar li qal l-istess li qalu li fil-qalba ta' dawn kollu aħna maħniex qegħdin nesperjenzaw kriżi tal-euro, iżda qegħdin nesperjenzaw kriżi f'pajjiż individwali tal-euro. Ġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dan il-mekkaniżmu jew fond dan mhux ħajjin l-Ewro b'mod dirett, iżda ħajjin b'mod indirett billi jgħin lil dawk il-pajjiżi li għandhom bżonn lajnuna. Ġifieri aħna ma nistgħux ma nirreferrux għal membri ta' zona euro u ma huma li fil-fatt ħaj kontribuxu fi spiritu ta' kont ta' solidarjetà u huma jistennew li jkunu mejjuna jekk ikollhom bżonn din l-għajnuna. Ġifieri jiena nemmen u nissuġġerixxi li aħna nagħmlu dawn is-suġġerimenti fil-fatt illi l-istati membri kollha ta' zona euro għandhom jibbenefikaw minn dan il-mekkaniżmu. U aħna u koll nishtiqu nejdu illi dan jekk dan ikun attivat biss jekk dak li għandu xaqsam il safakwarti ta' stabilità ta' zona euro kollha kemmi, dan jisu jpoġġi il-dmi fuq pajjiż li jipprova li d-dejn u l-problemi, l-bilanċ u l-kriżi li jkun jinsab fija ħat influenza d-żona ewra kolla kemm jina Jiena naħseb illi l-maġġoranza tal-pajjiżi jistgħu jippruvaw għaddi mingħajr problemi ta' xejn iżda hemm ċertu pajjiżi żgħar li jista' jsibuha problema sabiex jiġġustifikawha din u sabiex jirruha. Ġifieri aħna rridu nagħmluha ċara illi l-kontributuri kollha, l-familja kollha ta' żona ewro għandhom jibbenefikaw minn dan il-mekkaniżmu billi huma jkunu jistgħu jsemmu mod speċifiku għalfejn pajis tagħhom għandu jibbenefika wkoll. Jiena naħseb illi eh, fil-qosor daw kienu l-bidliet u l-emendi li aħna din nissuġġerixxu għal dan ir-rapport. Jien naturalment mhix qed insemmi xejn illi kien diskuss diġà mal-afko dwar il-proċeduri u dwar jekk dan għandu xikun paragrafu partikolari jew fiħor u jena naħseb li dan jista' jitħalla f'idejhom sabiex jiddiskutu. Ringrazzjakom. Jean Paul Kjaxba. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena għan nitkellem fil-qosor ukoll. Nista' naqbel ħafna perfettament mal-kummenti li saru mir-rakkow rapporter tiegħi issa dwar il-fatt li aħna neħu l-kelma indispensable, aħna xtaqna nevitaw li kuna diskussjoni legali ma tispiċċaqat minħabba li jekk aħna nikludu klim f'dan il-dokument li jista' jimplika valvazzjoni ta' situazzjoni aħna nistgħu nirriskjaw li jkollna diskussjoni dwar dak li huwa indispensabbli dwar dak li mhuwiex. Issa jekk it-tniġġis per eżempju, pereżempju, dan jista' jkun perċepit mod differenti, jiena naħseb dawn huma kwistjonijiet li għandhom x'aqsim għad-dettalji. Aħna xtaqna li nużaw kemm jista' jkun kliem oġġettiv u imparzjali. Issa dwar dak li intqal mis-sur xikluna dwar is-solidarjetà bejn il-pajjiżi taż-żona euro, it-termini espliċiti li aħna żammejtna kienu l-om l-intenzjoni li jiftħu dibattitu. Aħna ma nixtiequx li nkunu ambigwi dwar id-diffikultajiet li huma rrappreżentati fiż-żona euro u riżoluzzjoni tal-mekkaniżmu tal-kriżi għandhom jintużaw b'mod esklusiv fuq livell globali jekk ikun hemm problemi fiż-żona euro jew inkella kif għadu kemm spjega l-kollega jista' jkun hemm il-possibilità li wieħed juża dan il-mekkanizmu jekk ikun hemm pajjiż wieħed li hija taħabad biċċu ma' ċertu problemi li jistgħu waslu għal problemi kbar għad-żona euro kollha kemmi. U din raġuni aħna ressaqna emenda f'dan il-kuntest ħalli bekk aħna niftu daqsxejn ta' diskussjoni u nippermettu illi wieħed ikun jista' Eh, jiċċar dak li aħna nixtiequ unħu permezz ta' din l-emenda. Hemm diskussjoni li hija diġà dejja bħalissa però il-tħassib prinċipali tagħna kien illi meta aħna din nbidlu trattat hawnhekk aħna m'aħniex qed ngħidu li t-test għandu jinbidel ħafna iżda rridu neħu nuqqas, eh, rridu neħu din l-ambigwità li għandna fid-dokument. Aħna ma nix nużaw termini li huma ambigwi kif ilkom li jistgħu jwassulu għal ċertu diskwit fil-ġejjini. Dawk kienu l-kummenti fil-qosor li jiena xtaqt ngħaddi ħalli nżid mal-preżentazzjoni li għamel Edward. Ringrazzjak. Ramon, Għanti xedur rapporter t xtejt ħaġa, Iva, grazzi ħafna, Signor President, ziz kollegi, il-trattat tal-Lisbona kien diskuss meta l-Unjoni Ewropea kienet mixi tajba, però dawn ir-riżoluzzjonijiet ma, ma jkunux għal dejjem u din il-kriżi jrid li trattat tal-Lisbon ma kienx b'saħħtu biżejjed sabiex għandna nagħmlu ġestjoni tal-sistemi ta' monitoraġġ kontroll F'sitwazzjoni ta' kriżi għax raġuni jiena sodisfatt li qed nara l-istati membri qed ikunu ħafna iktar konxi mill-fatt li dawn il- każijiet jistgħu jwasslu sabiex aħna kollha kemm aħna infallu. L-Ewropa trid tkun iktar proattiva ħalli aħna nkun nistgħu nħarsu l qoddim li l-ġejjini eh, b'tama ġdida l żona euro tkun protetta mingħajr u mingħajr iż-żona euro żgur li din kriżi finanzjarja kienet ħatolqot ħafna mod ħafna lill-pajjiżi eh, kollha. U fil-pajjiż tiegħi fl-Ispanja pereżempju żgur li kien jintlaqat ħafna. U dan din il-bidla fit-trattat hija huwa post importanti ħafna ħalli bekk aħna jkollna tmexxija ekonomika ħafna ħjar tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin fil-fatt nissuġġerġu tip ta' kwarantina finanzjarja ħalli jkollna sistema ħjar fil ġejjini Jien ma nasibx li għandna fuq dan il-level korrettiv, jiena naħseb li il-mekanizmu ta' stabilta għandu jkollu l-għodda ħalli bekk jipermettilna li aħna nħidu miżuri ta' prekawzjoni ħalli niġġieldu il fat li jista' jkollna kriżi oħra bħal din, jekk ninsabu fi kriżi nkunu nistgħu noħorġu minnha b'xi mod. Jiena eh, ħani preżenta emenda eh, fl-ispirtu ta' dan li għadni kien spiegajt. Ivo, jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President ma ħsibx li għandi ħafna nżid. ħafna affarijiet ġodda xinżid ma dak li diġa smajna. Jew forsi ngħid xi ħaġa tista' żżid xi ħaġa mad-dokument. Fl-opinjoni tiegħi il-bidla fit-trattat kienet diskussa għazzijat twal minnaħa tal-mexxejja tal-Istati Membri. Ġifirina ninsab ninsa pjuttost xettiku dwar il-fatt jekk jistax ikun hemm ċertu bidliet fil-kliem li fil-verità jista' mhux biss ibidel pożizzjoni ta' dan il-Kumitat iżda ta' dan il-Parlament. Jekk aħna għanix ħajkunu ħajkonna l-permess li nbidlu il-kompromess li kien tlaħħaq mill-Kunsill. L-emenda illi jiena ressaqt anzi l-emendi li ressaqt, jien tlet tliet emendi u permezz tagħhom edha nitlob għal kjarifika u m'għandi xejn iktar xi ngħid. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna Ivan di il-Silvi, il sur Klute, il sur Davigo. Kieġbek Silvi. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq nirringrazzja kol ħafna l-rapporters ta' kemm ħadmu tajjeb, però għandi kumment ieħor jiena nixtieq inżid. Din kienet fuq talba tal-imħalfin kostituzzjonali Ġermaniżi li aħna nerġgħu fil-fatt nerġgħu it-trattat, però konna din naħsbu jekk aħna nix nkunu iktar attenti f'dak li nċaqsam il-liġijiet kostituzzjonali. Jiena pjuttost ixxukjata illi it-trattat kien rivedut biss bl-Ingliż jiena verament xokjata li l-Istati membri jaħsbu illi din hija kwistjoni tant urġenti li m'għandniex nirrispettaw il- il-prinċipi ta' demokrazija li s-soltu aħna naħdmu bihom. U jiena naħseb li f'dak li għandu xaqsam ir rapporter u dak li għal fuq it-mixxija ekonomika jiena naħseb illi aħna konna fil-fattetna meta konna konsidrajna l-stabilità ta' zona euro. Ma stajniex neġgħu morru lura trattat u għal din raġuni l-Kummissjoni kienet proponiet numru ta' miżuri li kienu meċin fid-direzzjoni tajba, però kienu ristretti mill-fatt eh, meħabba l-fatt li aħna ma namendaw nemendaw it-trattat u mbagħad ftit xhur wara il-parlament naħseb illi il jagħmel xi ħaġa forsi l-mexxejja tal-Istati Membri ma ħasbux dwar dan, però jiena naħseb illi aħna issa qegħdin jgħidulna li nistgħu nerġgħu niftħu dan id-dibattitu mill-ġdid u fil-fatt qegħdin analizzaw wieħed mill-artikli illi huwa bbażat hija bbażata fuq tmexxija ekonomika aħna qegħdin nitkellmu fuq ċertu sanzjonijiet u qegħdin nitkellmu wkoll fuq in-natura semmi awtomatika din mhijiex ċara u rridu naraw jekk nistgħux ximmorru lil mid-żona euro f'dan l-artiklu u aħna nistgħu naraw il-proposti ma ntlaqgħux però dan m'għandux ikun problema. Jekk aħna nħarsu lejn l-artiklu 26 fil-fatt u fejn għanna dawk il-msemmija dawk il-mekkanizmi li jistgħu jkunu implementati fl-istati fil-żona euro, skużawni, nistgħu naraw li l-gvernijiet m'għandhomx f'idejhom biżejjed għadda li jistgħu eh, fil-fatt jimplementaw l-miżuri li iktar xieqa f'dan il-qasam. Ġifieri għal darba jiena nixtieq nitlobkom sabiex ma naċċettawx b'mod għami illi dinja tant urġenti li aħna ma nistax narazzaw iktar bir-reqqa. Jien ma nsibx li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nipproċedu naħdmu fl-Unjoni Ewropea Eh, mannix eh, noqodu nobdu mill-ewel dak li jordnawna sabiex namlu. Jurgen Kirschba. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena konti ġaqet il-partit eh, tijaj jaħseb li għadaxxejn kritika, daqxejn xettika l-fat li aħna eddin naġlu daqsek. Però xorta waħda jiena nixtieq ngħid li hawnhekk hawn daqsxejn ta' problemi fil-rispett tal-prinċipju demokratiċi minħabba li qed naġru daqshekk, jiena m'iniex daqshekk ċert meta nħares li dokumenti kux verament meħtieġ nimbiddu dawn l-affarijiet li huma proposti sabiex nibdlu l-emenda li fil-fatt li għandha x'taqsam mal-tmexxija ekonomika illi naħseb tista' tibdel kollox menu fil-verżjoni bil-Ġermaniż jiena naħseb li nistax niddeċidi jekk din hiex x'taqsek meħtieġa u mbagħad meta nitkellmu fuq l-aħħar tliet kelmiet to strict conditionality ma nsibx li huma dawk klim xirqa f'dan il-kontest. fil- fil-Ġermanis fil-Ġermanis fil-fatt dan jista' jwasal ċertu automatizmu u nistgħu naraw jekk nistgħu x'insibu l-aħjar kliem li jista' jqod f'dan il-kuntest u naħseb li l-kliem li tuża jista' fil-fatt jitneħħa mis-sentenza minħabba li iktar taħawadna milli jgħinna. U Dwar il-proposti l-oħrajn jiena naħseb billi f'dak li għandu xaqsam il-pożizzjoni tal-partit tagħna jiena nista' nappoġġa dawn l-elementi. L-aspett ta' solidarjetà ta' żona euro kien ippreżentat tajjeb ħafna u naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva tagħmel sens u hija alternattiva tajba ħafna. Dak kien dak kollu kien xnejt dwar dan grazzi. Thank you. Uh, Mr. Mendes Vigo. Sur Mendes de Vigo. Grazie, signora President. Lodu, il-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali la diskussjoni fuq il-mandat legali tal-riforma misqot nirrepetija hawnhekk, però kien hemm kwistjoni fuq il-bażi ekonomika tal-kwistjoni. Jina naqbel ma' sur xikluna meta jgħid illi il- Dan il-mekkanizmu ta' salvagwardja mhuwiex il-mekkanizmu ma huwa wieħed mill-mekkanizmu, wieħed mill mill mill-ġabliet li jibnu din il-kwistjoni kollha li nsejħu la governanza ekonomika. U hemm ħafna biċċiet differenti li din il-kumitat qed jistudja. U Għanna sitt biċċiet leġizlativi li ħankun għadin nistudjaw il-qoddim, għanna kwestjoni tal-Euro Securities, il-Euro Bonds, etc. Din hija biss aspett wieħed. Għallek kun għadin namlu zbal kieku din l-aspett namlu xaħġa jisu fundamentali, għak għadin nejdu li din huwa parti, bad din il-parti. il parti irridu nibluha f'xi strument fundamentali tal-żona euro naħseb li nkunu għadin nagħtu l-ġemp lill-istrumenti l-oħra. Għalhekk jiena fuq il-sostanza u l-amendi li ġew proposti naħseb illi irridu inħarsu lej l-inklużjoni mhux biss taż-żona euro ma tal-istati membri kollha għaliex għaliex jiena jisni qed nara li dak li qed jiġu propost u li qed jipproponu ir-rapporter huwa mod kif ngħinu lil dawk il-pajjiżi illi qegħdin f'diffikultà, imma mhux din il-kwistjoni mhux il-bailouts tal-pajjiżi hawnhekk. Nifhem, nifhem x'inhi tħassib ta' sur xikluna, pero noqgħod attent ħafna kieku li dan niksbu hekk għaliex Huwa minnu mela le li dan u għabil tal-Kunsill Ewropew u ma huma l ħajdeċidu fuqha u għalhekk aħna ma tantx għandna sem minna l-ħaġa, però hemm bżonn nagħmlu riflessjoni importanti biex naraw jekk inkunu għadin nagħmlu piżejjed fuq il-fond tal-istabilità u jekk dan ma jwassalx biex innaqsu l-importanza il-kamp ta' applikazzjoni tal-aspetti l-oħra, jekkux qed nagħtu importanza l-aspett liħor u ninsew l-oħrajn. Għalhekk jiena President korressat emendi għal din il-proposta, però dana fil-fatt ħajkun qiegħed mixin fid-direzzjoni biex nillimitaw l-ambitu u ma ninkludux referenza espliċita għall istati membri għaliex inkella nkunu qegħdin niksru il-koerenza ta' dan il-font. Però, Signor President, eh, ħankun qed niddefendi din il-proposta jina. Anybody else indicating? Um, I, I just... Grazzi ħafna, met rħat li xtieq jitkellem iktar minn dawk li tkellmu jina nishtiq nejt ftit tkellem fuq fil personali jiena nasib li jina kontu wieħed minn dawk li ma minn dawk li ma ħasbux li hemm bżonn li aħna nibdu trattat biex nintroduċu dawn l-elementi li aħna introduċejna permezz tal-elementi u għal din raġuni jiena naħseb illi jekk aħna fil-fatt maħniex ħar nixxilna nilqu dan li ħanilqu dak li nixtiequ nilqu permezz tal-elementi ħanalqu l-bib li kien miftuħ għalina u Edward urina kif jistgħu jingħalqu il-bibien f'wiċċ l-istati membri illi huma żgħar u jgħidulhom li l-pożizzjoni tagħhom mhijiex taffetwa l stabilta ta' żona euro kollha kemm hu. Jiena verament napprezza elementi il ressa Edward u ħanna analizza daqsxejn ħalli nara jekk jiena nistax noħroġ b'xi ħaġa li hija daqshekk brillanti li nista' nfisser l-istess ħsieb bi kliem differenti żgur li Sur Mendes de Vigo u oħrajn ħajjejnu f'dan ix-xogħol, però jiena fuq livell ġenerali nista' ngħid li jiena nappoġġa mija fil-mija l-bidliet li kienu proposti u nixtieq intenni wkoll li il-klim oriġinali li kif kien propost fuq livell ġenerali minn ħata l-istati membri huwa klim huwa pjuttost perikoluż naħseb jiena, ma naħsibx li jista' jgħinna laqqas U eh, jiena nittama illi l-Konsil ikun jista' jisma' daqxejn iktar l-affarijiet li qed jingħadu f'dan il-Parlament minħabba li jidher li iktar ma jgħaddi żmien aħna dejjem anzi kważi dejjem ikonna iktar raġun minnhom. L-iskadenza ta' l-emendi kważi waslet, ġifiri li ta' frar f'nofsinhar u tantx tfadlilna ħafna ħisa biex nirriflettu bat il-konsiderazzjoni ta' dawn l-emendi ħasseh fl-10 ta' frar. Mbagħad jkollna komitat ta' votazzjoni fl-14 ta' frar, dan ħajkun fi Strasburgu u mbagħad fis-17 ta' frar aħna qegħdin nittamaw li nikkonkludu dan ir-rapport u mbagħad niddiskutu jkollna l-vot ħari fil-plenarja fis-sessjoni plenarja ta' Marzu U kif diġant għal li dispeċini ngħidu li aħna ħamm li jidher qegħdin nitkellmu qegħdin naħdmu bl-Ingliż. Dak bekk temmejna il-laqa formali tal-kumitat il-laqa li jmiss hija t-tnejn mis-seba' ta' frar aħna għandna sa diskussjoni in kamera dwar il- diskussjoni tar riżultati tal- riżultati finali tal-ISUS. Dawk li fil-fatt kienu partu minn diskussjoni nitlobkom sabiex joqogħdu l-bqija tal-membri kieġobkom tistgħu